da kollu nishtiq u għan nistanu poġġa fil-ġejjin u għabazita dan jina grata u koll għal-kommenti li saru għawnek u għahna sen komplu nannu fuq din l istrategija kif diġa għed. Grazzi. Grazie ħafna, Signor Ashton, Vice President u Rappresentant Oli. Issa, għanna id-dibattitu dwar is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Għanna tlet proposti għal rezoluzzjoni. Jiskuza ruħu il-President hija komunikazzjoni li se ssir li darba ntemmu dan id-dibattitu. Nibdew bl-Sinjura Ashton sabiex ittigna l-introduzzjoni tagħha. Canada, of course, is one of the Il-Kanada hija waħda mill-iktar imsieb antiki tal-Unjoni Ewropea. Flimkien naħdmu fuq diversi kwistjonijiet fuq livell bilaterali u anke fuq livell dinji. Relazzjoni tagħna għandha eru fl-istorja li tmur lura għal ħafna ħafna snin u valuri komuni li l-kol naqblu magħhom u għabbażi ta' dan aħna nikkoperaw sabiex nipproteġu l-interessi komunitana nagħmlu dana benefiċċju ta' ċittadini fl-Ewropa u fil-Kanada imma wkoll sabiex nipromovu sikurta u ħajja tajba l-kulħadd. Hija relazzjoni importanti u hemm bżonn ninvestu f'din ir-relazzjoni sabiex nisfruttaw l-potenzjal tagħha u dan u lan għala għandna summit issa fi Brussel fil-5 ta' Mejju il-ħin u wieħed ġust ħafna għaliex il-Kanada edha president tal-G8 u l-G20 u l-summit tagħna jgħina niġu informati fuq temi globali li ħajidru fil-fat fis-summit tal-G8 u G20, pal per eżempju kif nipromovu il-kupru ekonomiku sostenibli, kooperazzjoni fuq riformi finanzjari u regolamentazzjoni, tibdil fil-klima u ġlida kontra il-non-proliferazzjoni tal-armi. Attendejt dal-aħħar il-laqa tal-G8 ġew diskussi ħafna minn dal-punti kena opportunità u kon diskutu ħajkonna l-opportunità diskutu il-relazzjoniet bilaterali u anka kriżijiet regionali, aħna sen se konna summit eh, ħajkun business like u ħajkun immirat ħafna u eh, ħanipruvaw nimmodernizzaw ir-relazzjoniet bejn żewġ naħat u ħajafrinna opportunità sabiex niprovda appoġġ fuq l-ola livell politiku sabiex nilħu ftehim malajk kemm jista' jkun ħaneħdu nota ta' progress li se jsir fl-ewwel tliet tliet rounds ta' negozjati u kolza biex nagħtu impetus ġdid ta' dawn negozjati. U għanna nżommu f'moħna l-importanza li nejnu n-negozju u l-ħolqin ta' postijiet ta' xogħol fuq il-negozju fuq il-kummerċ anzi il-summit għandu jibat messaġġ li aħna kontra protezzjonizmu għanna impensa biex nilqu konklużjonijiet bilanċati u dettaljati għal-round ta' Doha. Il-summit ukoll ħajndirizza l-kwistjoni ta' vjaġġar minar viza u lantana waċar irridu vjaġġar minar viza fil-Kanada għacittadin kollha l-Unjoni Ewropea ma lajkem jista' jkun. Ħajkonna l-opportunità li diskutu wkoll il-kooperazzjoni fuq management ta' kriżi li qed jispandi b'mod rapidu għandna diversi proġetti għaddejjin bħal missjoni poliziska fl-Afganistan fejn il-kooperazzjoni tagħna mal-Kanada hija waħda eżemplari. Haiti u kol se tkun eh, fuq l-agenda tas summit tal reġuni Tovji. Il-Kanada għandha rwol importanti ħafna fil ħajti u wieħed mill-oqsma fejn għandna nsaħħu l-sforzi konġunti tagħna u li norbtu l-iżvilupp fit-tul ma' lajnuna umanitarja. Dan ukoll kien jidher fil-laqaf dwar ħajti fin New York 30 ta' Marzu li ġiet organizzata mill-Unjoni Ewropea u l-Kanada flimkien ma' Franza u l-Brażil u Spanja. Mal-kollega Sur Pibalgs u s senjura Gorgeva ħad gost nħabbar f'New York li l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi aktar minn 1.2 miljun euro għall-iżvilupp f'Ħajti. L-Unjoni Ewropea u l-Kanada għandhom impenn fit-tul sabiex nassistu l-Ħajti sabiex tibni l-infrastruttura tagħha sabiex tibni għal ġejjini aħjar. Is-summit se jkopri tibdil fil-klima ħajħon konsiderazzjoni il-kontest post eh, Copenhagen biex intaffu l-effetti ta' tibdil fil-klima u dawn ma' punti d-dem ħajkun fuq dem l-agenda u ħajkun hemm politika dwar l-enerġija b'saħħitha u hemm appoġġ wiesa għall-idea li kooperazzjoni bil-Unjoni u l-Kanada għandha tiffoka fuq il-mekkaniżmi ta' finanzjament kif ukoll għall-appoġġ għall appoġġ għal żvilupp eh, nadif ta' pajjiżi terzi. Il-konsekwenzi ta' tibdil fil-klima l-Artiku se jkunu wkoll se jkunu wkoll element importanti ta' diskussjoni tagħna fis-summit. Imkien l-effetti ta' tibdil fil-klima huma aktar eċċessivi mir-reġun Artiku it-tibdil ambientali għandhom impant qawwi fuq il-persuni li jiexu fl-artiku kemm fuq il-pajsaġġ fil bahar u fuq l-art. Il-protezzjoni tal-reġun inkluż iċ-ċittadini tal-reġun huwa għan ewlieni tal-politika tal-Unjoni Ewropea għall-artiku kif jistgħu jiftakru anke membri f'din il-Kamra fil-prezentazzjoni għamliet f'Marzu. Ħafna mill- il-Kanada għandha interess tipproteġi l reġun u tiżgura żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibli fir-reġun. Meta nitkellmu dwar aġġornament u modernizzar tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada, għandna l-qafas tal-1976 żewġ naħat li għadu fis-seħ. Imma eh, sfortunat ma tantx għadu relevanti l-kooperazzjoni żewġ naħat u kolġi issa ġi testiża għal eh, sigurtà, per eżempju, politika barranija u anka affarijiet interni u ġustizzja. Nabżonna l għalhekk qafas modern sabiex iservi ta' umbrella f'tejmet kollha bħal ftejmiet dwar il-kommerċ u ħan konna diskussjonijiet mal-Kanada sabiex naġġornaw dan il-ftejim. Sur President, f'dinja bħafna sfidi fejn tibdil huwa eh, qed isir b'mod rapidu, eh, irridu nsaħħu il-kooperazzjoni mal-Kanada għandna bżonn summit produttiv b'riżultati ċari. Grazzi, grazzi ħafna, Sinjura Ashton. Nati issa il-kelma l-Sinjura Mjegle għal minuta ta' nofs. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazie, Herr Präsident. Signora rappresentanta Olja, Signora Vice President ta' Kommissarju, Signora Ashton, kollegi. Jena nishtiq nirringrazzjakom ta' dil-istqarrija li tajtuna bħala viċi President tad delegazzjoni Kanadiża fil-Parlament Ewropew jiena pjuttost kuntent illi għandna din l-opportunità li niddiskutu dan is-summit li jmiss mal-Kanada hawnhekk illum. Eh, sfortunatament il-votazzjoni kienet tiġi posposta sa' Mejju imma xorta waħda nixtieq jiena ngħid x'inhu ma prioritajiet ewlenin tal-grupp ta' l-EPP. L-Unjoni Ewropea u l-Kanada għandhom ħafna valuri komuni u huma jaħdmu flimkien sabiex jiffaċċjaw dawn l-isfidi globali. Il-sħobija l lura għal-1959. Kanada ħa twaqaf il-summit li mista l-20 u hija bħalissa president tal-Ġitminja. U importanti illi nikkultivaw din ir-relazzjoni bejn iż-żewġ imsieħba fis-summit għax dan huwa l-interess ta' relazzjonijiet kummerċjali u relazzjonijiet oħrajn bejnietna jeżistu sfidi kbar, speċjalment il-kriżi finanzjarja u ekonomika, għajnuna tal-iżvilupp, l-enerġija, il-klima, kif ukoll negozjati fil-qafas tad-Doha Round. Dawn l-affarijiet kollha jridu jsiru b'mod koordinat u konsistenti. il-viza, ħtiġijiet tal-viza Repubblika Ċeka, l-Bulgarija u l-Rumanija u koll għandhom jiġu risolti sas summit. It-twaqif ta' uffiċċju tal-viza fil-konsulat ta' Praga kif ukoll it-twaqif ta' gruppi ta' ħidba fuq is-suġġett huma affarijiet li għandna nilqawhom. Nittama il-relazzjoni bil-qrib li għandna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada Iskompli eh, tissaħħaf fis-summit. Grazzi ħafna tal-impenn tiegħek. Grazzi ħafna. Sinjura Egle naddi issa kelma li Sur John Enchu għal mm, żewġ minuti u nofs. Grazie, Sir President. Kif qalet il-rappreżentanta Olja Sinjura Ashton, il-Kanada hija waħda mill-imsieħba l-iktar antiki tal-Unjoni Ewropea u s-summit ta' din is-sena u importanti ħafna għad tisħiħ ta' din kollaborazzjoni mill-qrib. Illi għandna f'ħafna oqsma, s-sigurtà ekonomika, militari, eccetera. Nittama li kunem ftejm ġit ta' kummerċ ma' Kanada u Speċjalment fi kuntest klimatiku u ekonomiku hemm bżonn ta' kooperazzjoni mill rib sabiex nidentifikaw l-alternattivi għal sorsi ta' enerġija tradizzjonali li għandhom jirrispettaw il- karatteristiċi ta' kull stat li teknoloġija baxxa fil u wkoll Rridu nippromuovu il-kooperazzjoni fil-ta' riċerka fl-artiku, għonek għad nitkellem fuq it-tibdil ta' klima, settur bankarju, l-istabilizzar tal- Swiq, il-konferenza CITES u il-fejm u koll fuq l-informazzjoni dwar il-PNR. Meħabba l-esperjenza li kellna fil-passat l-Unjoni Ewropea u l-Kanada jistaw jelbu ħafna mid differenzi ta' bejnietom imma dawn is-suġġetti jridu jiġu diskussi b'ċertu tattika u rridu nżommu f'moħħna l-interessi ta' ċittadini ehm, tal-interessi ta' żewġ naħat jridu naċċertaw illi ikolna relazzjoni bilaterali reċiproċi. Ta' li l-Kanada u koll jina xirat neħħa il-rekwiziti tal-viza għat ċittadini Ewropej għalli bekk ikoll trattament ugwali bejn iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea biex nagħlaq minħabba li il-bil tal-Parlament huwa neċessarju fi kwalunkwe trattat internazzjonali, il-Parlament Ewropew irid ikun ikkonsultat u involut sa mill-bidu net ta' kwalunkwe proġett. U nixtieq nitlob lill Kommissjoni biex tikkomunika b'mod effiċenti mal-Parlament ħalli jkollna riżultati sostenibbli. Grazzi ħafna. Issa Sir Wolf Klintz għal minuta u 30 sekonda. Sinjuri l-Unjoni Ewropea u l-Kanada għandhom sħubija li taħdem tajba ħafna mhux biss fuq affarijiet ekonomiki imma anke f'affarijiet li għandhom l-affarijiet barranin l-Iran, l-Iraq, l-Afganistan, Ħajti. ċerta waħda dawn huma numru ta' sfidi li qegħdin jiffaċċjawna, però m'għandix dubju li jirna xilna nelbuhom għaliex għandna sħubija mill-qrib ħafna u saħħetha ħafna. B'hemm xi affarijiet li qed jiġuna f'moħħna l-ewwel nett irridu noqdu attenti minħabba kriżi finanzjarja l-G20 tkellmet ħafna dwar dawn naħseb li neċessarju li fis-summit f'Toronto nuru illi aħna nistgħu fil-fatt issa ngħaddu għal fatti mhux biss nibqgħu fil-kliem biss. Imbagħad bla dubju nistgħu nisalbu anki mill-Kanada dwar it-tnaqqis, il-miżuri ta' tnaqqis tal-diossidu tal-karbonju. Għanna bżon fsejm ta' kummerċ ġdid u hemmhekk aħna qegħdin il-bot ħafna minn xulxin il-pożizzjonijiet tagħna mirrieda li naqblu bejnietna madna l-bot. Imbagħad iridu wkoll nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-viża, nittamaw li jkunu jistgħu jitrattaw il-minoritajiet etniċi wkoll tal-istati membri bl-istess mod bħal ħaddieħor u mbagħad il-ftehim ukoll tal-PNR. Dan għalħaqnieh fil-ħarifa li għadda, però għandna bżonn bażi legali għal leġiżlazzjoni ġdida u din il-bażi trid tkun ehm, trid tinkludi dak li aħna jidrilna illi huwa importanti informazzjoni bħal data ta' twelit credit cards, ismijiet, ma nistax nagħmlu għam aċċessibbli għal kulħadd u bad jiġu abbużati. Hawnhekk iridu nsibu il-ridu ċ ċittadini tagħna. Isur butti kaffe. Signora Vice President, President, il-Kanada hija um, attur internazzjonali important ħafna. Demokrazija matura li tista' tallimna ħafna lilna. Però peress li inna ma jkun riżoluzzjoni fuq il-Kanada hawnhekk. għanna nieħdu din il-kwestjoni ta' relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada b'mod ħafna iktar serju milli għanna fir-riżoluzzjoni qudiemna. kom id-dritt insiba daqsxejn imbarazzanti din ħaġa. Mill-isfidi kollha li għandna qegħdin nitkellmu biss. Fuq dawn l-affarijiet żgħar fuq standards, żanijiet, biex qed insemmu hemm daw l-isfidi. għadna t fuq l-Svezja, pajzi oħra, fuq il-laqa razzjonali fuq l-artiku, Kanada ma rridx tingħaqad ma' ħafna pajjiżi oħra baqgħet sikta hija imbarazzanti, imbarazzanti għaliex ħadd ma tkellem dwar it-tar sands extraction u ħadd ma kien qed jitkellem fuq it-ton u l-foki. Għazin nitkelmu bis-serjetà fuq daw l-affarijiet bejnietna fost il-ħbib. Pero impossibbli illi mbagħad inħalluhom barra dawn. Il-Kanada ma kellix xogħol importanti f'Copenhagen u l-politika tal-viza b'mod partikolari vizavi ir-Roma mir repubblika Ċeka hija xi ħaġa li wkoll għandna intu importanza. Idu naħdmu mela b'mod amikevoli imma m'għandniex ninjoraw id-diffikultajiet għaliex da ma jwassal għal xejn u fil-grupp tiegħi għalhekk. Nixtiequ. Li t-tarsans u prodotti tal-fok importati jiġu mdaħla wkoll fir-riżoluzzjoni. Grazzi ziz kollega naddu issa għal Philip Bradbor għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, bħala il-kap ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Kanada jina nilqa din ir-riżoluzzjoni għax fil-fatt hija l-ewwel waħda li saret qabel summit bejn Unjoni Ewropea u l-Kanada. Il-Kanada hija waħda mill-iktar imsieħba qodma tagħna u fil-fatt kif qalet is-Sinjura Ashton, il-diskussjonijiet għadin jimxu l-qoddim fuq il-ftejm ta' kummerċ mal-Kanada nittamaw li podġi il-level eh, u koll standards għal ftemmit oħra fil-futur. Il-Parlament irid japprovom dawn it-tama li il-Kommissjoni eh, iżżomm l membri informati b'mod partikolari li dawk il-komitati relevanti. Ir-riżoluzzjoni ta' qudiemna nistgħu nappoġġawha għaliex hija konċiża u iżżomm mal-punti tas-summit u relazzjoni tagħna mal-Gvern Kanadiż. Il-riżoluzzjoni titkellem fuq diskussjonijiet futuri u turi rrida tal-Parlament li nitħattu b'mod amikevoli mal-iktar imsiba imsieħab antik tagħna dan it reputazzjoni mhux biss ta' din il-Kamra ma anke f'faturi f'diskussjoni f'faturi ma' pajjiżi terzi oħra. Grazzi ħafna. Ehm, Sur Bradburn, naddu issa Assur Higgins, Higgins għazzax mutu nofs. Ehm, ma kienx hemm evalwazzjoni tal-impatt għal dan it-tip ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada, l-Unjoni Kanadiża ta' 600.000 membru fosma bħalma u mal-edukazzjoni, utilitajiet pubbliċi, trasport, u mħazbin ħafna dwar dan it-tip ta' ftehim l-Unjoni Nazzjonali illi għanda 430.000 membru hija wkoll imħasba u anki il-Public Service Alliance tal-Kanada b-165.000 membru. U dana għaliex huma jifmu li din it-tip ta' ftehim ikun implementat għal l-ewwel tal-interess ekonomiku tal-kumpaniji l-kbar fil-Kanada u fl-Unjoni Ewropea mhux fl-interess tan-nies jew tal-ġustizzja soċjali il-kooperazzjoni Ewropea u il-kooperazzjoni transnazzjonali Ewropea u Kanadiża qed tipprova taħdem fuq bażi ta' massimizzazzjoni tal-Kanada qed jaraw dan il-ftehim bħala vettura biex jisforzaw il ikun privatizzazzjoni fuq isma bħalma ma' trasport pubbliku l-elettriku u l-ilma. Dana jista' jwassal għal tellieqa sal-aħħar ħaġa ħażina ħafna għan-nies u qegħdin ikun hemm id-dritt li wieħed isu jisfrutta l-ħaddiema hekk kif għandna meta l-Kummissjoni tellat il-Luksemburgu qudiem il-qorti għaliex ippermetta li l-ħaddiema migranti taw l-istess drittijiet bħal ċittadini tal-Lussemburgu. Il-multinazzjonali Ewropej li qabbet kienu fil- fil-Bolivja tiġaqat iħossu l-effett tagħhom fil-Kanada. Però il-Kanadiżi eh, qegħdin jiġġieldu għal eh, provista tal-ilma pubblika tagħhom, però jridu joqogħdu b'sebajnejn. Jiena nixtieq l-Unions Ewropej u Kanadiżi jaħdmu flimkien biex jagħmlu kampanja ħalli jiġġieldu l-privatizzazzjoni ħalli ma jkunx hemm il- Eh, massimizzazzjoni tal-profit għaskapitu tal-ħaddima. Irrit ikun hemm il-protezzjoni tas-servizzi pubbliċi. Grazzi Sir Higgins. Issa ngħaddu għas-Sinjura Rosbach għal-minuta. tåligt att vi söker ut en frihandel. Grazie, Sir President. Iżem xnaħat eh, kollabraw għal ħafna snin u għalek s-tinħarsu sabiex ikonna skambju ktar ħiles. Nistaqsijek il-negozjati il madin għal-tan żmien. Forsi eh, l-Apparat u kemm xejn tqil eh, wis u forsi b'mod ieħor kif niproċedju kollox kien jiġi deċiż aktar malajr par pereżempju il-proibizzjoni fuq il-kaċċa fuq il-foki illi eh, tikser kull tip ta' protezzjoni tal-annimali. U eżempju ċardan anka protezzjoni tal-trasport, per eżempju, jaxħaġa li qed tikser il-Kanada għal diversi snin. U għamot kif nistaw niproteġu l-ambjent, nużaw inqas fuel u anka intejbu il sistema ta' trasport anka proibizzjoni għad baħħir ta' ċertu bastimenti f'baħar miftuħ jew wkoll kwistjoni li nistri u niproġedu fuq. For one minute in the Għal minuta u nofs il-kellem li jmiss. President, jekk ma kienx biżżejjed tal-mistħija li negozjati għal leta għal Free Trade Agreement għadin najdu na issa li l-akta kofan trab għadin jintużaw sabiex wieħed jevita ir-regoli ta' WTO, ċoħa biex il-Kanada tevita dawn ir-regoli, aħna nasbu li ristrutturaw ir-regolamentazzjoni. Irridu jiġu ehm, rispettati fuq livell lokali tkun hemm regoli biex ma jkunx hemm distorzjonijiet ta' kompetizzjoni, ma jkunx hemm korruzzjoni. Meta aħna nilmentaw dwar l-affarijiet f'pajjiżna dawn ir-regolamenti kollha li qegħdin hemmhekk biex biex eh, ikomplu eh, jagħmlu l-ħajja aktar faċli lill kumpaniji l-kbar dawn il-kumpaniji jistaw jilmentaw dwar affarijiet li sejrin kollha kontra l-ambjent. Dan ifisser li ma tallimniex biżejjed. U għadna dejjem fit li konna fija qabel, din iridu wafqu għad il-ħaġa u jidu naċċertaw u koll li kolna pajizi favurina favorina manna ħatana bħal Pal Kanada. Is-Sur Kristjan Preda l-minuta u nofs. Grazzi ħafna President. L-għarnet bħal kollegi tija jenna nisħaq il-fat illi Is-summit tal-Unjoni Ewropea u l-Kanada hija okkażjoni importanti ħafna biex inkomplu nsaħħu sħubija li għandna ma' din id-demokrazija kbira relazzjonijiet tagħna huma importanti ħafna għaliex il-Kanada għandha l-valuri sa' valuri tagħna u kooperat maħna għal ħafna żmien. Fl-istess waqt nixtieq infakkarkom mid-delegazzjoni mill li saret fis-summit tal-Unjoni Ewropea u l-Kanada li ta' qabel ġifiri dik li sar fi Praga 2009. Aħna għadna x'inhuma l-għanijiet komunitana ċoħe li inkomplu li jkun hemm ċirkolazzjoni libera ta' nies bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada sabiex ikun hemm vjaġġar bla viża għal ċittadini kollha Ewropej sena wara. Dan lan falla. Ir-Rumeni u l-Bulgari xorta għandhom bżonn il viża biex imorru l-Kanada. U biex taxxaqa reġgħu għamlu il-bżonn tal-viża l-ċittadini tar-Repubblika Ċeka. Għawek għaw problema l-lura ta' relazzjonijiet reċiproċi, reċiproki. għaliex l-istati membri kollha neħew il rekwiżiti tal-viża għal-ċittadini Kanadiżi, mela minnaħa l-Kanada neħiet il-viża għal-Kroazja, illi stat kandidat, imma żammet ir rekwiżiti tal-viża għal ċittadini tal-stati membri fis-summit għandu jkun hemm progress f'dan ir-rigward sabiex inneħħu ir-rekwiżiti tal-viża għaċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri. Għandna bżonn ta' miżuri konkreti sabiex dan il-għan impoġġuh natuħ priorità fuq l-agenda xaħna badnix kontenti issa bid ta' prinċipju dawn huma miżuri inġusta ma' partikolari għaċ-ċittadini tiegħi li huma membri tal-Unjoni Ewropea li għamlu ħafna progress mintu sirna membri tal-Unjoni Ewropea. Sur Preda, grazzi, Sassur Lightfried għal-minuta u nofs. Grazzi, Sur President. Jina nishtiq nkun naf għaliex Jina dejjem minn naħseb ħażin dwar il-Kummissjoni Ewropea li qed tipprova taħbi l-affarijiet mill-Parlament Ewropew. Għamdek qed naħseb dwar il-Free Trade Agreement bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Jina naqbel mal-kollegi li huma sospettużi, speċjalment is-Sir Higgins naħseb li għandu raġun. il ftemmi dwar il-kummerċ huma affarijiet tajb huma ħaġa tajba jekk huma fl-interess tal-prosperità taż-żewġ um, kontraenti taż-żewġ naħat ma xej li huma mxaqalbin lejn lejn il-multinazzjonali meta tisma' li s-saħħa, l-edukazzjoni, s-sigurezza um, pubblika, sigurtà pubblika huma suġġetti huma l-kontenut tal- ta' dawn il-ftemiet u li qed jiġi regolati u diregolati eh, bil-fors taħseb illi minoranza żgħira qed jieħdu il-profetti iddaħlu il-profitti ehm, għaskaptu ta' xi ħadd ieħor. Ma nix ikonna ftehim bħal dan u nħallu l-Unjoni Ewropea barra meta sħubija um, ila tiżisti bħalma tiżisti l-ftejm li għanna aħna tal-Unjoni Ewropea mal-Kanada nasab li trittajt il-verità ċarutont bħal til tal- tal-foki ma nistawx um, natu t-tort lil xaħat iżda nistaw najdu bitċar li qed joqtlu l-annimali żgħar hawnhekk Issa, grazzi, um, Isser Marinescu issa. Grazzi, Sur President. Kollega tiegħi uh, Sebastian Bodu ma setax jasal hawnhekk fi Strasburgu għalhekk jiena qed nitkellem għalih fismu. Bħalissa 39,000 eh, ċittadini Ewropej ma jistawx jivvjaġġaw fif-Kanada, jitlu f'Kanada mingħajr viża. Ħafna minnhom huma Rumeni Kanada u l-Istati Uniti għadhom iżommu l-viża sal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u hawnhekk għandna żewġ livelli ta' ta' ċittadini eh, fl-Unjoni Ewropea għandna jkollna approċċ wieħed dwar din il-problema il-President Barroso fil-aħħar laqgħolja insista li għandna nsolvu din il-problema u għandna nkomplu fuq dan fil-fatt il-, il l-ammont tal-vizas. Tal Il-vizas għal dan il-pajis um, nizlu minn 16% għal 5%. Il ma, ma nistax nifhem il għaliex il-Kanada qed jelimina l-ħtiġijiet għal vizas għal pajis kandidat meta diġa hemm ħafna ċittadini minn dak l-istat li diġa qed jgħajxu fil-Kanada bħal Rumanija jiġifieri nemnu illi ċittadini tal-Repubblika Ċeka għandhom ikunu jistgħu jitlu mingħajr problemi u din kwistjoni ġiet introdotta fl-aġenda tal għolja mill-Parlament Ewropew. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea mill-Ottubru tal-2009 għandha tinsam għanna naplikaw eh, din il-klawzola jekk din il-problema ma solvix sal-axħar tal-2010. Vice President Ashton biex neliminaw il-ħtiġiet il tal-viza tkun ta' suċċess fil-karriera tiegħek fil-fatt u nawguralek li jkollok suċċess fil-karriera tiegħek. Grazzi. Grazzi Sir Marinesco, issa Nati l-kelma li surar Sandis Kittina għal-minuta u 30 eh, sekonda. Grazzi, Sir President. Kanada hija waħda eh, mill-eqdem ħbieb tal-Unjoni Ewropea mill-1959 fil-fatt aħna dejjem kienna l-istess rispett u l-istess valuri. Aħna wieħed mill-10 l-ikbar polutenti li niġdu li zjed fil-dinja u Kanada dikjarat publikament li mhix se tonora l-obligiet tagħha l-emissjonijiet stiedu fil-fatt fil-Kanada. Raġuni għal dan huwa l-estrazzjoni tal- tar-ramel taż-żejt. Għandu bżonn ta' iżjed ilma' u l-ħsara għal biodiversità hija tilħaq um, livell konsiderevoli dan qed qed uh, eh, jagħmel sara lil um, ehm, l-bioforesti li jett li huma l-iżjed sors iżjed importanti tal- ehm, għall-ambjent um, fid-dinja. pajjiżi oħra jonfqu um, id-doppju fuq kull persuna protezzjoni tal-ambjent. Um, Umma fil-ftemiet fil internazjonali iżda mhumiex qed jirrispettaw dan il-ftemiet. Iżda Is-sur Mikolasif għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Sir President. Sir President, Signora Rappresentanta Olja, Signora Ashton, kollegi, mill-1959 Kanada kienet waħda mill-imsiħba mil li zjed viċini u li zjed stabli tagħna. Jina nilqa li taħt il-gvern il korrenti l-emini Is-sitwazzjoni fil-Kanada tejbet taħt, taħt gvernijiet ta' qabel dan ma kienx possibbli. l-iżviluppi tal-munita fil ta' dollaru Kanadis huwa sinjal tajjeb għal pija ta' dinja u it-tejbet is-sitwazzjoni ekonomika tal-Kanadiżi. Nispera li nilħu l-progress fir rigward tal-kooperazzjoni tal-kummerċ, il-Kanada hija il-11 l-imsieħeb mal-Unjoni Ewropea li jasal għal 1.7 fil 1.7% l-Kanada fil-fatija il-raba investitur fil-Unjoni Ewropea. Fl-2008 il-kummerċ wasal għal 20.8% fil-servizz biljun dollaru fil-servizzi dana kollu jaħbar tajba l-Unjoni Ewropea kif ukoll għal Kanada. Issa se nagħti l-kelma lis-Sur Brezin. Sur President, Signora Ashton, kollegi, Signori. politika komuni tal-vizas tal-Unjoni Ewropea qed tfaċċa sfida kbira għall aħħar 10 xhur il-ċittadini ċeki jridu japplikaw għal viża u l-awtoritajiet Kanadiżi qed eh, qed jiżgiċċaw mill-awtoritajiet kif suppost biex joħorġu l-viżas il poteri tal-istati membri u l prestiġju tal-dawn l-autoritajiet qed jiffaċċa problemi hawnhekk dina qed teddet il-koeżjoni fl-Unjoni Ewropea ċittadini ċeki qed jistennew illi l t tiddefendi l-interessi leġittimi ta' kull stat membru il għolja li se ssir bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada se tkun ehm, opportunità ideali u għandha tkun titpoġġa fuq l-aġenda. Din kwestjoni ilha sejra għal wiżmin u għandna nagħmlu xi ħaġa nil-għalfat fatt li f'Ottubru tal-2009 l-Kummissjoni adottat rapport biex tiftaħ um, ehm, uffiċu għal vizas fi Praga u anke biex ħares li niskeda għal ħtiġiet tal-ċittadini visas. Il-Komissjoni u konsil m'għandhomx ikunu soddisfatti bil-iżviluppi attwali. Nasab il-pressjoni fuq il-Kanada għandha tizdiet u mhux titnaqqas bħalissa għalhekk tinsejjaħ il-Kummissjoni Ewropea biex ehm, tisħaq fuq l-impen tagħha biex tajt li mhix sodisfatta bl-iżviluppi ah u għandha tiddikjara li se timponi ħtieġa ta' viża fuq il-ċivili, il-ċivil, ħaddiema fil-ċivil kanadiżi u anki ehm, f'dak li jaħnu fid-diplomazija. Issa issa il-Sur Barroso għandu jaħdem fuq dan jekk ma nkunux iżjed fiduċjużi fil-ħdim tagħna mal-Gvern Kanadiż maħna se naslu imkien u il-fiduċa fil-istituzzjoni fil-istituzzjonijiet um, Ewropea se, se, se taqa u nisaw najdulhom li rridu dwar is-solidarjetà mhux se jemnuna. Grazzi, Isur Kara se jogħġbok. Sur President, Sinjura Vice President, kollegi, pala membru tal-delegazzjoni tal-Unjoni Europea u l-Kanada għandi nisħaq illi l-Kanada u l-Unjoni Europea għanna l-istess valuri, valuri komuni li huma l-bażi u s-sisin ta' soċetajiet rispettivi tagħna u din il-bażi komuni għandha għandha tintuża iżjed biex nibnu eh, oqfsa kullimkien fid-dinja għanna rabtiet storiċi bejnietna għanna impen komun l-karta tal-ġus maquda dakka għal l-bażi tal- sobietana tagħna u għanna ntejbu dan f'kull livell anki fuq il level politiku. Aħna konna nitkellmu eh, wara nofsinhar dwar il-fatt li għal-ewwel darba se nitkellmu dwar ftehim fuq il-bażi ta' trattati ġdid. Il-Kummissjoni għandha tkun tkun konxa tal-fatt li trasparenza fil-Parlament huwa il prekondizjoni għal konklużjoni ta' dan il-ftehim. Għandna żewġ kwistjonijiet importanti hawnhekk il-viza regolament li huwa minn lat wieħed biss minnaħa biss kontra il-ħbib il tagħna ċeki u l-proibizzjoni fuq l-importazzjoni tal- tal-alf lan għandu jkun li konna għafas iżjed b'saħħtu mhux biss fil-kooperazzjoni ekonomika iżda anki kontra l-protezzjonizmu. Jista' jkun messaġġ tajjeb il-fatt li fil-ġurnata meta l-President Biden se jkun qed jitkellem għall parlament fi Brussell, Parlament Ewropew fi Brussell se tkun l-istess ġurnata tal-laqgħa għolja bejn Unjoni Ewropea u l-Kanada. Jiġifieri dan għandu jfisser l-istess kooperazzjoni ugwali bejn iż-żewġ naħat tal-kontinent u għanna nidu responsabilta il-koll għad-dinja issa. Signora Rojtova jkjoġbok. Grazzi, eh, signora rappresentanta Olja, nġbet l-attenzjoni tijak għal-fat illi il-ħtieġa tal-viza il ħtieġa tal viza għad ċittadini tal-Repubblika Ċeka u Ungriżi hija punt dajjef biex ikon naftejim mal-Kanada. Dan huma possi minna ħal waħda biss. Kanada għandha għandha is-saħħaħ tissaħħaħ ir-regoli tal-viżas tagħha Senior Ashton, inti wissejt l kanada li l-2013 mhux bizzejet bħala data biex naqsu il-Kanada pala Kanada bħala post attrajenti għal min ifittex il-ken. Senior Ashton, inti taħseb li hija priorità li um, titkellem dwar din id-data bħala priorità fil-laqgħa Jekk le inti konxa tal possibilità li man ma jirnexinniex nirratifikaw il-ftehim hawnhekk fil-Parlament Ewropew għax aħna maħniex se nittoleraw azzjoni minn min naħa tagħhom biss kontra tliet pajjiżi. Kollegi, jiena nilqa poċċa l-ċittadini tagħna, jiena eh, kontenta li hawnhekk qed insejħu għal bidla fis-sistema tal-ażil u għal biex inneħħu l-visa sal kważi 50 miljun ċittadin Ewropew Grazzi għal-tweġibit tijak. Iva, issa għanna il-catch tijaj. U senati il-kelma li s-sur Silvestris. Iva, rappresentantoli, il-dibattitu f'din il-kamra jgħatu saħħa kbira l-azzjoni tijak fid-dawl tas summit ta' Mejju. Nibda dubju fuq il-konċetti li l-kol esprimew l-importanza ta' rabtit mal-Kanada, l-importanza tal-partnership, il-valuri komuni u pajjiż demokratiku kbir miegħu għandna rabtiet strateġiċi importanti. Hemm kwistjonijiet li tqajmu li fl-opinjoni tiegħi il-mandat li qed ittik din l-awla huma kwistjonijiet illi għandhom ikunu indirizzati u possibilment solvuti wkoll li dawn huma soluzzjonijiet li jgħoddu mhux il-battalji. L-ewwel iħtieġa li ninsistu fuq il-prinċipju ta' reċiproċità fuq il- visas jiena minix ċek Rumenja u Bulgaru oħrajn intervjenew qabli ma para ċittadin Ewropew inħossni miċħut mid-drittijiet tiegħi jekk ċittadin Ewropej ma jistgħux imorru l-Kanada b'mod ħieles qed naġġel għax li tifni, Sur President, imma eħem l-interpretazzjoni. Pero jiena nħossni mċaħħad jekk pajjiżi Eh, jekk ċittadin minn pajjiżi oħrajn ma jistawx eh, morru il-Kanada kif jishtiju waqt il-Kanadiżi jistaw jġu għaw eh, minna problemi ta' xej. Fuq il-massakru tal-foki, Aħna dem jabżin nadmuħ meta fuq televizjoni ċertu stħarriċ tal-ġurnalisti juru l-attivitajiet drammatiċi u krudili li bihom eh, jikkaċċaw dawn annimali. Però hawnhekk farnet nistgħu ngħidu l-kelma tagħna. Naħseb li midmuħ issa nistgħu najdu l-azzjoni uxek il-rabtiet ma' pajjiż hekk kbir demokratiku pan Kanada għandhom jipermetu sabiex inresqu ukoll problemi u nitolbu spjegazzjonijiet. Grazzi Sinra Ashton għal xolok u kol tista' tgħaddi dawn il-messaġġi qed issa il-Parlament lis summit ta' Mejju. Grazzi ħafna, Onorevoli Silvestris. Naddu għas-Sinjura Olga Sanalova. Dziękuję za słowo. Ważna eh, pani... Grazie ħafna. Sinjura Viceprezident president tal-Kommissarju, eżis kollegi. għabel is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada taqtin fakkar wet mill prinċipi fundamentali li fuqhom il-bażata l-Unjoni Ewropea. Il-prinċipju ta' solidarjetà. Solidarjetà hija waħda minn dawk il-valuri li għandhom jiġu rispettati f'kull ċirkostanze jekk l-Unjoni Ewropea ħad tkun kredibbli fejn ċittadini tagħha. Solidarjetà għandha tidħol fis-seħħ anke jekk pajjiż wieħed għandu diffikultà. Kif intqal fl-Ulju 2009 il-Kanada imponiet eh, talba l-viżas fuq ċittadini Ewropej fuq Tarba ta' Repubblika Ċeka il-Konsilla l-Affarijiet Interni poġġa dan il-punt fuq l-aġenda fi frar minkejja xogħol minn numru ta' gruppi ta' esperti u appoġġ anka minn numru ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea ma sar l-ebda progress. li nistennew għal tibdil possibbli għal regolamenti tal-azil fil-Kanada fl-2013 eh, u mhijiex risposta deċenti għal ċittadini ċeki. Qed naraw kriżi ta' fiduċa fl-istituzzjonijiet Ewropej u f'din il-klima mhux qed naraw solidarja ideali, naħseb nistaw tistgħu tagħmlu aħjar kummissjoni. Grazzi ħafna, is-Sur Davis. Thank you, President. Grazzi, Sur President. Nittama li rappresentant u li tifra li l-Kanadizi għal-ħiliet diplomatiċi tagħhom għax għandhom ħafna xie għalmuna fil-konferenza fuq il-kummerċ u anka fuq il-kaċ tal-foki eh, qablu mal-Ġapun sabiex jelbuna fil-ben fuq il blufintuna fintuna fil s rajna u koll kif ħajġiċu f'Copenhagen il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea ma kienet ċara domna nirretikaw bejnietna ma domnix nid-dibattu ma' oħrajn u ġejna meluba. Il-Ġappun u l-Alleati Kanadizi għattaw xur qabel jillobijaw u anka jirbħu il-biberija sabiex jiksbu il-rizultat votazzjoni li xtaqu. U aħna ħiġna minn hemm nidru koerenti u dizorganizzati u dajfa wkoll il-Komitat tal-Ambjent għal dan madu ġri u għajja nibdlu l-affarijiet darba l-dejjem, ma' konferenzi bħal dawn madwar id-dinja il-ħin kollu. Rridu niżguraw illi qed nużaw il-ħiliet diplomatiċi tal-Unjoni Ewropea, nisfruttawhom kif supposta biex ikonna strateġija li tħares lejn il-ġejjin u nużaw ir-riżorsi b'mod effettiv u nifqu niġġeldu bejnietna, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Davis. Naddu issa Assur Ich möchte auf ein sehr schwieriges Problem bei der Durchsetzung. Grazie ħafna, Sur President. Xaqt nfakkarkom problema diffiċli ġifiri fitħol fizz fizz ta' punt importanti pal eh, liġi ta' privattivi u eh, dwar iġirti tal-awtur li ħat iġri fil-Kanada. Il-kwistjoni qiegħda tnaqar is-sovranità u anka l-kapital intellettwali minnaħa l-oħra. Hemm dispożizzjonijiet li huma stretti ħafna dak nixaqsam protezzjoni ta' prodotti audiovisivi u li huma importanti u li huma importanti għall-implementazzjoni ta' din it-tip ta' protezzjoni intangibbli. Ma nis għanna naraw kif nistaw niproteġu ta' dittijiet anka fuq l-internet. Għanna proibizjoni eh, fl-Austria li għandha tiġi implementata. Ma dan kon rridu nsibu mod bilanċat kif niproċedu dwar prodotti intangibli ma anka nirrispettaw drittijiet ta' ċittadini biex ikollhom aċċess ħieles għall-internet. Il-Kanada għandha sistema legali differenti ma nittamaw l-insibu kompromess. <clears throat> Mr. Obermeyer, uh, now the... Sisur Obermeyer, Sisur Rubik uh, Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kommissarin, meine sehr geehrten Damen. Grazie ħafna, Sur President, Signora Kommissarju. Eżis kollegi, jina nemmen illi l-importanza li eh, nimmobilizzaw ruħna għall-SMI e ħaġa importanti ħafna kena il-krizi ekonomika u lan il-natu l-SMI opportunità sabiex jiedu il-kontratti pubbliċi għanda tissara f'realtà, ovvjament għanna bżon il-regoli tekniċi, il-trade facilitations, kif nsejħulhom, illi jiet tieħdu konsiderazzjoni f'dan il-ftehim. Nifhem li hemm ftehim mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ il-bazi tal-round ta' negozjati doħa u kol jihdu jittiedu konzerzazzjoni f'dan il-dibattit dan il-summit. Eh, Grazie ħafna, signora Tikkaw. Ċemez, domnule preċedinte. Grazie ħafna, sur president, signora komissarju. Trasport tal-ajru huwa kruċjali sabiex l-Unjoni Ewropea u Kanada joqorbu aktar li xurxin billi nifaċilitaw trasport ta' merkanzija u ċittadini. il fejn tal-bej żewġ naħat fuq trasport blajru ġie firmat f'Diċembru 2009 u l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada dwar Sigurtajiet ta' avjazzjoni ċivili firmata fl-2009 ukoll huma żewġ komponenti importanti ħafna tar relazzjonijiet tagħna mal-Kanada. L-waħda hija waħda temporanja sakemm ikollna ratifikazzjoni. Il-Kunsill sissa ma rċevix notifika f'dan rigward. It-tieni ftehim mhuwiex applikat temporanjament il-Kunsill qalet batet anzi il lil proposta lil Parlament Ewropew billi il-trasport blajru huwa importanti ħafna l-kooperazzjoni tagħna. X'taħt nistaqsi, Sinjor Kommissarju, meta dawn iż-żewġ tajmiet ħajjitlu fis-seħħ b'mod effettiv dwar trasport blajru. Grazzi. Thank you very much. Now the floor to Grazzi ħafna. Is-Sinjura Rafija Hall. Canada is a Il-Kanada hija li għat eh, li jinsabqib ħafna tagħna, ma l-Unjoni Ewropea kritika tikkritika fejn bżon. hemm bżonn. rekord tal-Kanada fuq tibdil fil-klima għat f'il u kienet eh, ukoll ħalqot ħafna stakli fil-negozjati f'Copenhagen ta' tħassib partikolari u hija l-industrija kif Industrija għalli s-sora tal-industrija ta' zejt kif għalli s-sora Artonasis li edha toħloq nġiż kbir għall-ambjent lokali. Fid-daw tal-fatt il-Gvern Kanadis qed jipprova jagħmel li jista' sabiex il-Kummissjoni iddajjef l-approċċ tagħha dwar skajir tal-karbonju fil-rettiva dwar kuleta tal-fuel, xtaqt nistaqsi li rappresentant Oli inti ħat kunet għajjem dal-punt tal-tarsen zanka fil-diskussjoni fil-summit, grazzi. Uh, uh, grazzi, Sinu Raħol. L-baronessa uh, xten. Grazzi ħafna sur president Naħseb illi dan kien dibattitu utli ħafna. Bħala preparament għas-summit l-onorevoli membri tkellmu dwar kwistjoni differenti u jiena ħaniżgura il-President tal-Komissjoni tal-Kunsil ikunu jmexxu l Ewropea fis-summit u li jkunu konxi mill-kwistjonijiet li tqajmu illum u jiena grata għal mod kif entuni permezz informazzjoni illi wassaltu. Bċertu punti ma tantx familjari magħhom, pal per eżempju trasport brajru għat rrit nagħmel l-investigazzjoni tiegħi dwar dan. Jek permettu li xtaqt nitkellem dwar xi tliet oqsma prinċipali li diskutejna. Kien hemm opinjoni ġenerali mill-Orveli membri Illi din jarrazzan importanti ħafna u forsi uħut mill-frustrazzjoniet li smajt fil-Kamra u li għax nirrikonox l-importanza tal-Kanada u anka l-valuri reċiproċi li għanna u dak l-onorevoli membri minn pajizi affettwati fuq kwistjoniet tal-viza zal boħra il-frustrazzjoni tagħhom nifhimha perfettament. Permetten nibda permezz tal-kommerċ għaliex naf illi smajna kontribuzzjoni differenti dwar dan. Naħseb li għanna raġun nażlu illi konna ftehim kommerċali ambizjuż. Mhux se jkun faċli nilqohom il bidonet jina bdejt dan negozjati u rikonoxxejna illi minħabba l-interess partikolari ta' żewġ naħat mhux se jkunu negozjati faċli, imma li tunkun ambizjużi fuq iż-żewġ naħat. Eżempju wieħed huwa dritti ta' proprjetà intellettwali fejn għandi tħassib serju sabiex il-Kanada jkollha reġim ġust ma naf li qed jeżaminaw is-sitwazzjoni u naf li diskussjonijiet fir-rawn s'issa kienu pożittivi għall-aħħar u kostruttivi wkoll u li fil-fatt l-affarijiet eh, mixin pass maġġel naqbel li għandna nżommu il-Komitat Informat niżguraw il dawk għandhom interess partikolari fil-Kanada ikunu formati se jkun hemm valutazzjoni tal-impatt dan ukoll qed naħdmu fuq fil-preżent u l-Parlament ukoll ħajlab ir-rwol tiegħu sabiex jagħti eh, opinjoni favuri jew kontra ġala darba ikollna rappreżentazzjoni għalhekk għandu rwol ċar ħafna l-Parlament dan kollu ftajim dwar negot dwar kummerċ xaġa li benefika minna ċittadinitana, tagħna jagħtu ktar għazli ta' ċittadinitana, tagħna għal ħaddi ma jagħti opportunitaj ġodda rdu niżguraw illi l timit kollha kummerċali tagħna jagħtu opportunitajiet ġenwini fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Fuq l-intrapriżi zaru medji jgħinna naqbel li huwa punt sinifikattiv għadam l istatistiċi li dejjem laqtitni pala ħaġa interessanti ħafna li 8% biss tal-intrapriżi żaru medji tagħna fil-fatt eh, Jinnegozjaw barra l-Unjoni Ewropea. Jiena demen ħassejt li jekk iridu nżidu innu il-ċifri forsi eh, programment pubbliku jista' jkun soluzzjoni u joffri opportunità ta' żewġ naħat għall-intrapriżi żaru medji sabiex kwati benefika l-onorevoli membri tkellmu dwar l-artiku, kena diskussjoni dwar dan fi żminijiet reċenti fi il-Parlament. Madana kollu, din hija kwistjoni importanti ħafna mhux biss għaliex tinaqat ma' kwistjoni oħrajn li xaqt nitkellem fuqhom li għandhom xesma tibdil fil-klima. Naħta għana l-Kanada kienet parti minn dawk il-pajjiżi illi fin-negozjata ta' Copenhagen fl-opinjoni tagħna mm, ma tantx kienet kostruttiva u mal-komissarju rilevanti ħan għajmuħ dal-punt. Imma fil-3 ta' marzu il-gvern kanadis għalli jappoġġa il-proċess ta' Copenhagen. ħaġa sinifikattiva li rridu nagħmlu aħna fil-kontest tas summit u li nħeġġu l Kanada sabiex tkun ambizjuża, speċjalment fiż-żieda tal-miri tagħha għall-2020. Imma għall mis suq tal-karbonju dan huwa il-muftiħ sabiex ikon ekonomija mhux tant tiddependi fuq il-karbonju. Fuq livell bilaterali nistgħu nimbuttaw ukoll fuq dawk il-kwistjonijiet strateġiċi għall-investiment eh, f'ekonomija ekoloġika u sabiex nieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex intaffu l-problemi ta' tibdil fil-klima. L-aħħar kwistjoni kien hemm ħafna però ħan nitkellem dwar tlieta. Il-kwistjoni tal-viżas illi importanti ħafna l-MPs għana kħiċ rappresentaw l-Stati membri taħħom, għanna tliet Stati membri li maffettwati, ħafna xogħol li qed isejsa biex nsolvu l-problema kena dialogu fit-tul mal-Kanada, ħafna mill-kwistjonijiet huma magħrufa, hemm kwistjonijiet li kanada trid tissolvi f'termini tal-leġiżlazzjoni li trid timplementa għal ġejjini. Imma tkom raġun l onorvali membri meta tqajmu dil-kwistjoni tant importanti li se tkun parti mid-diskussjoni it-tieni grupp ta' esperti li ltaqa' fi Praga se jkun qed tiħares lejn kwistjonijiet il joqtu r-Repubblika Ċeka. Il-Kommissjoni hija involuta bisħieħ fil-proċess, però mid dan id-dibattitu fim frustrazzjoni kbira u nifhem wkoll il-frustrazzjoni dwar illi għandna nindirizzaw il-problema mela kemm jista' jkun irrikonoxxu dak li hu l-iktar punt sinifikattiv dwar dan li dim kwestjoni bilaterali ma' kwestjoni li torqod l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi għandna nindirizzawha kif suppost il-kwestjoni. Grazzi ħafna Sinjura Ashton. Grazzi wkoll għal kull min intervjena. Diskussjoni għal huwa hawnhekk. U il-propju eh, nivvotaw eh, fil-ġejjien dwar dan. Is-seduta nissospendu hawnhekk, issa nkomplu fis-seba' ftit minuti oħrajn u nibdew bil-ħin għall mistoqsijiet għall kummissjoni Grazzi.